jiġu adottati mill-Parlament fil-plenarja li jmiss. Jekk ma ebda oġġezzjonijiet ir-riżoluzzjonijiet li għadhom kif ġew adottati jingħaddu għand min għandhom jingħaddu.